U għalek din il-proċedura issa inalqet fih dan il-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Jiena irċevejt applikazzjoni mill-SND il GL għal ħatriet ta' membri ġodda dan id-dokument se tresa illum jekk m'hemmx eh, oġġezzjonijiet u l-ħatri sejren jiġu ikkonfermati. Fl-aħħar konsil tal-Ministri jiena iffirmajt ħames